Good afternoon, dear colleagues, speakers, ladies and gentlemen. Aziz kollegi, signori, nil-għakom għal din dan il-smiħ fuq Schengen, aħna kena diġa smiħ publiku tal-Komitat Libe sena li għaddit u billi dawn iż-żewġ ġrajiet, dawn iż-żewġ laqat da' seg viċin juri kemm il-Komitat Libe juħu bis-serjetà l-operat tal-spazju Schengen. U dan juri u kol li sviluppi li kena minn laqqa li kena, mis li kena mod eh, prattiku, ġifiri nafu l-gvernanza ta' Schengen għada taħt pressjoni għax il-krisi ta' migrazzjoni u ta' sigurtà għadhom mana u waslu għax istati membri illi zammu kontrolli fuq il-frontieri tagħhom u biex namlu tajja pal din is-sitwazzjoni biex ta' pensjoni kien hemm miżuri illi tieħdu iktar minn sena l-Aċenzija tal-Assisa tal-Frontieri u tal-Kosta infurzat il-protezzjoni tal-Frontieri esterni kien hemm ukoll passi u dim fuq is-sistemi ta' informazzjoni u għad fadal ħafna x'wieħed jagħmel f'dan il-qasam bl-introduzzjoni tal-sistema ta' dħul u ħruġ il-sistema ta' autorizzazzjoni tal-vjaġġar u l-ġenerazzjoni li limes tal-vis. U eh, fil-futur qarib sati membri se jkollhom ukoll dan il-mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen illi qabatit ftit mal-VA, ġifir metodoloġija tal-valutazzjoni tal-vulnerabilità U għalek nasseb illi naqblu il-kol illi l movement Hiles, it-neħija ta' kontrolli tal-frontieri eh, waħda mill-kisbiet l-iktar tanċibli tal-Unjoni Ewropea li kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea eh, tagħna eh, tana jista' joz u għalek nistiq najt illi hemm sfidi iva internament u esternament ma rridux nħallu però li dawn il-kisbiet ibatu bħala konsekwenza ta' nuqqasijiet u għanna bżon ikona approċ komun, per eżempju, f'dak li huwa l-qasam ta' sigurtà u immigrazzjoni sfortunatament attwalment huwa il-Kunsill illi qed ikun taxkil u nifhem illi huwa aktar faċli li wieħed jgħid u mhux jgħid u ma jgħidx għall azzjoni u fil-18 seklu niftakru illi Benjamin Franklin qar illi dawk illi jirrinunċaw għal libertà essenzjali illi kollum xi sigurtà temporanja ma jistoqlomx la libertà u la sigurtà. U għalhekk naħseb eventwalment se nitilfu it-tnejn li huma jekk niprofaw npoġġuhom kontra xulxin u għalhekk rajna il-provi wkoll l-istorja tal-limna jekk ġifiri dak li għanna bżonn u għansibu mezz aħjar kif nsibu bilanċ bejn is-sigurtà u l-moviment ħieles u l-fatt illi eh, noħolqu iktar ħitan, iktar verifiki, maħniex sensibu l-bilanċ meħtieġ u għalhekk il-kumitat tagħna kontribwixxa ħafna dawn l-aħħar snin biex insibu soluzzjonijiet fattibli, tanċibli għabbażi tal-valuri u prinċipji tagħna u l-ġirja biex nsibu l-inqas denominatur eh, valdu per eżempju il-regolament ta' Dublin mwix biċċar il-mod kif nistaw nsibu dan il-bilanċ nixtieq ukoll nati attenzjoni għal sviluppi oħrajn per eżempju l-zona ta' Schengen għat nisma' idejat illi neħu l-verifiki fil- uh, fil-postit marittimi per eżempju tal-Bulgarija u Rumanija u mbagħad għal frontieri tal-art nixtieq inkun naf fil-parteċipanti kif jaħsbuha fuq dan il-punt għax jekk dan l-approċċ jiġi adottat ikun innovattiv u wieħed li jkun naqra ibes għax anki għalissa waqt li qegħdin naraw dibattitu għaddej fil-plenarja tal-Parlament Ewropew f'Diċembru kien hemm messaġġ qawwi minn bosta kellima fil-Parlament indirizzati ġifiri lill-Kunsill li dak li qed jiġri hija inġustizzja lejn ir-Rumanija u l-Bulgarija u ksur ta' prinċipji fondamentali Ewropej u l-obbligi tal-Unjoni stess. Nasib huwa importanti li niftakru dan il-punt u għalhekk ismih illum mill-ġdid għandu l-lan illi jara s-sitwazzjoni attwali tal-azzjonijiet reċenti u jivvaluta Eh, l-passi li se nieħdu fil-futur u bekk smieħ jinforma l-Parlament fuq il-situazzjoni attwali ta' Schengen u l-effettività tal-miżuri li eh, ħadu jew li le. U għalhekk kontent ngħid ukoll li laqgħu l-istedina ħafna rappresentanti għoljin mill-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-istati membri kif ukoll mid-dinja tal-Akkademja. U jiena tenna bil-ħerqa nisma kif tasbuwa intkom u issa kemtejn fuq il-proċeduri tas smieħ. Fl-aħħar żewġ sessjonijiet se jkun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibit mal-membri u mbagħad is-sessjoni tal-aħħar dedikata għal dibattitu politiku tal livell oli u għalhekk kudu nota tal-fatt illi dan il-smieħ huwa web streamed u l-interventi tal-kellima u tal-parteċipanti siġu reġistrati. Issa nistaw nibdow bl-ewwel panel li għanna, l-ewwel sessjoni biex ikonna ġifiri bħala għan eh, stampa ġenerali tal dak li għamilna sista u l izvilupp li jista' jkun hemm speċjalment eh, fi sistema u l-kamp applikazzjoni ta' zona Schengen. Għanna il-peċir li għanna maħna il-direttur ġenerali ta' EU Lisa, il- Eh, Krum Garkov, għanna u kol Dr. Sergio Carrera me ċentru ta' Studju ta' Politika Ewropea. Umbat eh, Sur Viktor Negresku mux ijataw, imma se jkunem Sur Mosko Anġu li huwa l ehm, assistent eh, rappresentant permanenti ta' pajizu għall affarijiet Ewropej. U għalek fl-2016 il ehm, ħiġna bil rapport fuq il-żona Schengen jekk tistax tilqa għal kriżi u aħna eh, saqsejna għal Departiment tal-Politika ta' Dittijiet ta' ċittadini illi rappresentana rapport studju għalhekk nixtieq ngħaddi l-kelma lid Dr. Sergio Carrera. Jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi ħafna wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd, Sinjuri, Onorevoli membri tal-Parlament unur għalija li parteċipa f'dan l ismiħ l-lum l u niprovdi il-risultati ta' dan l-studju aġġornat illi ċentru tijaj il seps għamel fuq il-situazzjoni attwali ta' zona Schengen. Rajna bir-reqqa ħafna ġara daw l-aħħar sentejn u ġraw ħafna affarijiet u jiena kuntent li għatawnek hawnhekk u nista' naqsam kom ir-riżultati tal-istudju tagħna. Dan ġi mitlub mill-Kumitat Libe u komissjonat mid-Dipartiment tal-Politika Uh, apparti ġifiri jiena, imma għandi u kol Dr. Marco Stefan, Dr. Chun Luk u Signora Lina Vesilja fi koll li kienu għat jaħdmu miħaj, namlu mal-mistoqsijiet, tlieta. L-ewel net, il-sistema ta' gvernanza ta' Schengen, tista' tilqa' għal kriżi it-tieni. L-Unjoni Ewropea tista' tmur lilin minn politika li tilqa' għal kriżi fil-żona Schengen u t-tielet mistoqsija l-aħħar sviluppi mill-2016. Hemm tlet oqsma li fakajna fuqhom fir-riċerka tagħna. L-ewwel l-istat attwali fuq ir-reintroduzzjoni ta' kontrolli fuq il-frontieri interni, It-tieni punt kien fuq il-verifika tal-polizija dawk interni u it-tielet fuq il-rollout ċifiri il-bidu tal-Aġenzija tal-Assisa tal-Kosta u tal-Frontieri fl-Europa. Hemm ħames stati membri attwalment illi għadhom għaddejjien kontrolli fuq il-frontieri interni fl-istudju tal-najdu Bicċar illi sa wasal il-waqt l-skadenzi anticipati mill-kodiċi issa eh, skadow u għalek l-istati membri għandhom bżon imorru l-ura għal moviment Hiles ta' Schengen. L-istudju joħoġ b'rakkomandazzjoni u jisħaq l-importanza tal-Komissjoni Ewropea li tinsisti li dawn il-ħames stati membri ġustifikaw proporzjonalità u l-ħtieġa illi iżommu dawn il-verifiki ta' frontieri l-intensità ta' dawn il-verifiki u l-impatt li jistgħu jkollhom ukoll fil-post għan-nies li huma esposti għal dawn il-verifiki. Waħda mir raġunijiet li hija użata minn dawn il-ħames stati membri huwa r-riskju ta' movimenti sekondarji. U aħna saqsejna jekk eh, dan ir-riskju hux ġustifikat jistaw ikomplu ġifiri ġustifikati b'dawn ban is-xenarju attwali, jista' jkun hemm sfumaturi bejn il-fatt jekk hix kwistjoni ta' azil jew ta' sigurtà interna. Jekk nitkellmu fuq dak eh, dawk li tifittxu l-azil, forsi il-priorità hemm bżonn illi intuwa għal risistemazzjoni. U għalhekk aħna qegħdin ngħidu illi jekk nistawx nilqaw għal kriżi jew le, u forsi l-kwistjoni prinċipali iva li Schengen saret il-vitma ta' sistema ta' azil li fallit fejn is-solidarjetà u l-qsim tal-piżijiet mhux qed seħħ. U anke jekk qed nitkellmu fuq eh, movimenti sekondarji, allura r-riforma ta' EASO hija importanti ħafna biex ikonna tassu Aġenzija ta' Ażil Ewropea ġrida illi titkellem fuq u taġixxi fuq il-bżonnijiet dawk is membri wkoll li għandhom propla problema l-movimenti sekondarji. Il-Kommissjoni proponiet regolament li temenda l-SBC u testendi l-skatenzi anticipati mill-kodiċi għal tħul mill-ġdid ta' dawn il-verifiki. Il-proposta tirrakkomanda wkoll li jkun hemm valutazzjonijiet tar-riskju u minkejja l-isforzi enormi illi l komissjoni Ewropea qed tagħmel biex tiġi lura l-normalità, l-istudju tagħna jissuġġerixxi illi kull diskussjoni fil-futur hemm bżonn tkun bażi ta' fatti u mhux abbalsi ta' valutazzjoni ta' riskju. Schengen u l-ħajja ta' Schengen ma tistax eh, tiġi għaskapitu ta' riski li forsi laqas biss jiġru u eh, valutazzjoni tal-vulnerabilità li mhumiex abbalsi ta' fatti ċfir għanna bżon il-provi, u għalek l-istudju jirrakomanda illi din proposta regolament tkun marbuta għal mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen illi jantiċipa l-possibilitajiet illi kunem dawn il-valutazzjonijiet fuq il-frontieri interni. Il-proposta ta' regolament mod formali tkun tista' torbot l-użu tal-mekanizmu eh, ta' valutazzjoni ta' Schengen ma' mekanizmu tajjeb u jiverifika jekk dawn iċ-ċeks u miex neċessarji. Issa, għal daw kien nies li huma esposta dawn verifiki u jilmentaw jekk id-drittijiet tagħhom huma eh, miksurin. Issa, niġu għattini suġġett li rajna Għedin nitkelmu għonek fuq il-verifiki interni tal-Polizija u Komissjoni eh, ħarġet b'rakkomandazzjoni biex nkunu nistaw u kol nirrispondu għal eh, dak li għal daw il-ħames stati membri u nistaw nfakru dawn il-checks tal-polizija ma jistawx ikunu joddu bħalli kieku kien hemm verifiki interni, imma għamżon naraw il-parametri legali u l-ġurisprudenza tal-ICJ u kol f'kas reċenti eh, fuq proċedimenti kriminali kontra A fil-Ġermanja fejn il-qorti għalet illi għan bżon li jkunem għafas legali ċar ħafna għal dawn il-verifiki tal-pulizija biex hekk jikunem garantit eh, dmirijiet ta' dawn il-professjonisti tal-pulizija imma kunhom rispettu kol tal-kodiċi ta' valutazzjoni ta' Schengen. Issa waħda mill-sfid prinċipali għal dawn il-verifiki mill-pulizija joffru flessibilità. Imma dawn il-verifiki ta' pulizija jistaw jisfumaw dak li huwa u jom mhuwiex ekwivalenti għal kontroll fuq il-frontieri u jekk hu sproporzjonat bħala verifiki ta' pulizija jekk hemm wis minn dawn il-verifiki dan ikun kontroll tal-frontieri mod de facto u għalhekk għalissa ma teżistix sistema ta' monitoraġġ regolari ta' dawn il-verifiki u jkun utli ħafna illi konna eh, stampa ċara tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn il-verifiki kemm il-verifiki x'għandna bżonn l-istatistika. Min qed jiġi verifikat? U għalli ma raġuni u għalek nisuġerixu nużaw il-SIS biex nkunu nistaw monitoraw il-kwalità u l-level ta' dawn il-verifiki. Kienem ħafna diskussjoni fuq il-databases u interoperabilità u nsaqsi min għandu aċċess għal xiex u għalli ma' skop. Il-prinċipju li aħna l purpose limitation principle huwa dak il-prinċipju li ħadd ma jitkellem ħadd jaf li jeżisti u waħda mill-isfidi hija il-fiduċa kif inżommu l-fiduċa fost l-autorità tal-pulizija kif ukoll dawk tal-azil u tal-migrazzjoni li m'għandhom xejn xaqsmu mal-pulizija. Iġifieri se jlaħmuma l-informazzjoni ma jafux min se jkollu aċċess għal xiex u għalhekk dina interoperabilità se twassal għal iktar nuqqas ta' fiduċa f'Schengen dak illi ma tantx indirizzaw huwa l-mekanizmu tal-ilmenti ġifiri meta l-polizija jintaqa mal-persuna, ċekja per eżempju il-database, hemm possibilità ta' wieħed li jagħmel appell, jagħmel il-ment, il-forsi l-persuna tajt li le, din verifika ma kienieċ kif suppost, ma kienieċ xirqa u jista' jisawwi, jista' għal tiswija. Hemm slajd li ma tidirx, waħda mill iżviluppi li aħna rajna b'dan l-istudju, ġifiri fuq l-assisa tal- frontieri u tal-kosta. Għaxa li din l-Aġenzija hija ħaġa pożittiva ħafna bħal żvilupp fid-dawl tal-kriżi u wkoll Fir-riċerka tagħna tkellimna fuq l-importanza ta' din l-Aġenzija Ewropea ta' Assisa tal-Kosta u tal-Frontieri biex iżomm il-professjonalità kif il-modus operandi tagħhom ġifieri meta jiġu għax ħajja ta' kuljum tagħhom tax-xogħol u rajna kif il-presenza ta' Frontex tiżgura illi nittrattaw ma' uffiċjali nazzjonali li ħaġa tajba ħafna biex nżommu dawn l-standards tal-kodiċi fl-implementazzjoni ta' kuljum għat fadal xi sfidi importanti ta' Frontex li ma relatati ma' dipendenza fuq l-Istati membri tal-Aġenzija hemm livell qoli ta' dipendenza tal- assista tal-kosta u tal funtiri fuq l-Istati membri għax wara kollox dan huwa pajsaġġ illi huwa kumpless ħafna, frammentat, fost l-Istati membri, u għalhekk għandna bżonn inkunu pragmatiċi, għanna bżonn inkunu realisti u ngħid li huma l-istennijiet tagħna. Hemm xi kwistjonijiet nistgħu nittrattaw li huma relatati mal-mekkaniżmu tal-ilmenti ta' Frontex illi mhuwiex indipendenti forsi hemm bżonn ta' iktar sforzi biex niżguraw illi l-uffiċjal ta' dittijiet ta' minnhom ikollu iktar eh, kapaċitajiet, ħiliet, indipendenza biex jivverifikaw kif l-operazzjoni ta' Frontex insitu u mhix f'konformità ma' dittijiet tal-bidem. U l-aħħar suġġett kien il- il-ħitan. U aħna fanna surprizi ħafna bid-domino effect, ġifiri b'effetti kollaterali li għadin naraw eh, fl-Europa mħabba dawn il-ħitan. U aħna tkellimna fuq il-kompatibilità ta' dawn il-New Border Wars and Fences mhux biss eh, kif għal il-President imma ukoll fuq il-kodiċi ta' Schengen u l aki U għadin naraw illi em, prassi illegali f'ċerti stati membri u dini hija xi ħaġa li aħna noħolġu para rakkomandazzjoni biex narawha iktar mill-qrib għax tista' timmina il-leġitimità tal-politika Ewropea. U għalhekk nikkonkludi. Pala rakkomandazzjoni ngħidu illi il pala argument ma niżawx il-kelma krisi, speċjalment meta tiġi użata mill-Ministri tal-Intern biex isom imorru lura fuq l-Lisbonizzazzjoni. Iva, ħafna l-Unjoni Ewropea f'Schengen anki minħabba il-kontribut ukoll tal-Parlament Ewropew bħala kol-leġislatur fil-ħolqien tal-qafas u fit-titjib tiegħu. Imma iktar Unjoni Ewropea ma rridux imorru lura u namlu u nassakrifikaw dak li ksibna sissa dawk li huma l-standards u għal standards legali uniċi u għalhekk naslu l-konklużjoni illi iva Schengen tilqa għal kriżi u forsi problema mhijiex tant Schengen, il-problema iktar huwa l-akki tal-azil u l-fatt li morru mir-regolament attuali ta' Dublin illi huwa abbażi ta' sim ta' responsabilità mhux ġusta lejn sistema riallokazzjoni allokazzjoni illi se solvi il-problema ta' movimenti sekondarji, ma jkunx hemm iktar minn dan il-movimenti sekondarji u l-Aġenzija tal-Azil Ewropea illi tista' tajn sa' membri bħal l-Awstrija illi tide li tikolla problemi b'dan il-movimenti sekondarji. Grazzi. Grazzi ħafna, eh, Dr. Carrera, issa biex jitkellmu fuq il-kamp ta' applikazzjoni territorjali ta' Schengen, nadi l-kelma l-Sur Bojango, il- l-assistent rappresentant permanenti ta' Rumanija għall affarijiet Ewropej. Chairman, uh, distinguished MEPs, ladies and gentlemen, uh, I'm, I'm very happy. Grazzi, Mr. Dindistenti, u ta' unura li għallin kellimkom illum fisem eh, anke Sir Nikolescu u għaxtaq eh, jattendi illum iżda kien hemm raġunijiet l-ilm il-kontroll tiegħu illi zammew il-Rumanija. Grazzi għal darbohra illi permettejtu li konna din it-taħdita fuq suġġett li għada stant importanti għal pajizi. Zona Schengen hija pilastru għall-integrazzjoni Ewropea u Rumanija hija impenjata 100% fil-ħarsien, il-konservazzjoni u t-tissieħ ta' din iż-żona għana nitkellmu dwar il-ġejjeni tal-Ewropa u dan huwa marbut mal-prospettiva ta' żona Schengen effettiva. il-zona Schengen hija wieħed mill-proġetti illi juri bl-aħjar mod il-proġett Ewropew. Dan ifisser li għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex nħarsu u nħarsu l-sigurtà tagħna dan nistgħu nagħmluh biss b'qafas koordinat għax Schengen illi jinkludi r rumanija u l-Bulgarija. Pajjiżi kompla jkun imsieħeb affidabli bil-partizipazzjoni fil-laki ta' Schengen u bl-adozzjoni ta' miżuri għal ħarsien tal-frontieri esterni bl għala standards possibbli għal din ir-raġuni nixxina qsam l-inizjattivi ta' Rumanija b'impatt fuq il-sigurtà interna fuq l-immigrazzjoni u insemmi l-kontributi tagħna lill-Aġenziji Ewropej dwar il-gvernanza Schengen u s-sigurtà interna, ir-Rumanija flimkien mal istati membri l-oħra hija valuta fil-qrib anki fil-gvernanza ta' Schengen l-għana ħari huwa li nerġaw konna Schengen li taħdem tajjeb għas-sigurtà ta' ċittadini kollha tagħna aħna wieħed mill-iktar stati membri impenjati fil-loqosma kollha tal-evalwazzjoni. Kona l-iktar li kontribwejna esperti flimkien ma' l-Portugal f'Settembru tal-2017, eżempju ħrajn tal-Impen ta' Romanija huma l-adozzjoni ta' 458, regolament 458 li jemenda l-kodiċi Schengen u ħana konna tlabna għal ħtieġa ta' verifika fuq il-frontieri esterni biex nkomplu nsaħħu dawn il mizuri il u din iż-żona aħna implementajna l-ewwel il-Eurosur u anke fuq il-frontieri fuq il-frontiera esterni kemm sal-artu kemm sal-ajru qegħdin nagħmlu dawn il-verifiċi nappoġġaw l-implementazzjoni tal-pakket Smart Borders, il-sistema ta' tħulu uħruċ, il-sistema ta' autorizzazzjoni, il-sistema ta' informazzjoni Schengen 2 u il-mandat l-jurisa. Apparti dan, pala parti mill-isforzi ta' Rumanija, l-Rumanija kien it-tieni stat membru wara Rumanija li fassal il-PNR nazzjonali permezz ta' unità l-informazzjoni ta' passiġġieri wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni ta' Schengen huwa importanti li nadattaw il-qafas legali li permetti l-Rumanija u l-Bulgarija li jimplementaw bisħieħ il-għodot ta' sigurtà ġodda sabiex nevitaw il-lakuni fl-arkitettura ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea grazzi għall isforzi konġunti tagħna il-frontieri u mażjed b'saħħithom u siguri u huwa ċar sal jekk naħdmu flimkien huwa possibbli jkollok is-sigurtà u l-ħelsien tal-ċaqliqa f'kuntest tal-immigrazzjoni u l-kriżi li rajna għanna konna lesti naqsmu responsabilità fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Bażi d deċiżjonijiet li ġew mittieda fl-2015 ir-Rumanija għandha l-obbligu t tirċivi 4180 persuna u titrasferixxi design il-Sirjan aħna allokajna. Sissa ġew allokati 700 persuna mill-Greċja u mill-Italja mill 2082 Aħna tras Ferejna fil-fat għajna 43 rifugġat mill-Turkija u kompli nipparteċipaw fu sforzi Ewropej fis-snin li ġejjin issa dwar kontributi l-Aġenzija Ewropej Rumanija u rajt attitudni attiva ħafna. Aħna konna wieħed mill-ikbar kontributuri għal missjonijiet Frontex għal Tamir u kol fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea l-2018 Rumanija se jrażżom il-kontributi konsistenti tagħha bil-parteċipa bil-personal u Tamir għall operazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea bir-rispettar tal impenju kollha aħna qegħdin nikkontribwixxu b'mod konsistenti l-azzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea u bekk ir-Rumanija tat kontribut siwi l-ħidma tal-Aġenzija bil-parteċipazzjoni ma' l-esperti tal-EASO fil-missjonijiet ta' operazzjonijiet fil-Greċja, l-Italja u l-Bulgarija bejn 2014 u 2017. Din is-sena ir-Rumanija se tipparteċipa fa' pjani operattivi tal-Italja, l-Greċja, Ċipru u l-Bulgarija pal l-ammissibilità il-loti tal-kandidati b'informazzjoni dwar l-rilokazzjoni, l-possibilità anki ta' applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali dwar il-kontributi l isforzi komuni Ewropej għal ġita kontra terrorizmu Rumanija appoġġat il-miżuri kollha mirati lejn l-istrumenti għal difiża ta' ċittadini Ewropej u l-koordinazzjoni ta' koordinament kien fuq livell ta' Unjoni Ewropea u anke ma' mhux Ewropej. L-impenn tagħna ġi rikonoxxut mill-imsieħba kollha u nenfasizzaw illi enfasizzaw il-kooperazzjoni eċċellenti mal-awtoritajiet rumeni fil-ġlieda kontra l-foreign fighters u terroristi li jużarnaw lura l-involviment attiv ta' Rumanija fil osmu kollha ta' sigurtà li l-valur miżjut illi nistaw nofru l-Unjoni Ewropea u l sigurta Interna aħna għadin nejn l-Sigurtà tal-Unjoni. l kommissjoni dejjem zaħet li Rumanija u bulgarija leħqu l-kriterji kollha għal l-adeżjoni Schengen u għanna nappoġġaw dan il-pass. Għanna napprezzaw il-rikonoxximent tal-Parlament u l-Kommissjoni u nittamaw illi flimkien mal l-istituzzjoniet Ewropej l-oħra aħna nirċivu l-appoġġ tagħkom billi nkunu sodi flimkien jista' jkollna żona Schengen b'saħħitha madan ukollu qatt m'hemmx unanimità fil-Kunsill fuq il-sobija tal-Bulgarija u Rumanija minkejja il-ħoq tal-kriterji billi u il-kriterji fil-rapporti tal-evaluazzjonijiet palissa ċali ħieles jgħat jiġi d-dobitat iżjat minn qabel u jkun pass importanti lejn il-vijabilità tal-proġett Schengen li jisihbu ir-Rumanija l-Bulgarija. il rumanija il-lum għada promotur tal-konsolidazzjoni tal-proġett Ewropew u il-viżjoni tagħna hija tassew pro-Ewropea. Kwalunkwe xenarju ieħor imur kontra l-interessi u l-valuri li aħna nemnu fihom u il-pajjiżi u pajjiżi dejjem promuova nibqgħu naħdmu fi spirit ta' responsabilità u solidarjetà u nirrikonoxxu l-Minista u nistgħux ikollna ksur ta' sigurtà fl-iżgurar tal sigurtà taċ-ċittadini Ewropej. Importanti illi konna itkabbir Schengen mill-aktar fiża na lest inkomplu dialogu ma l-istati membri l-oħra sabiex ikonna deċiżjoni fuq il-fajl u nassigurakom illi aħna Neħtieġu l-appost tal-Parlament f'dan il-qasam, grazzi. Grazzi l sur Bojanġu. Issa dwar qasam ta' informazzjoni unnek mifisam li jolisa is-sur Gerko jek joġbu. Grazzi l-Born of Tajjeb, membri distinti tal-Parlament ħanibda. b'sentenza tal-ekvalenza 20 sen ilu kważi. Hemm Ewropa waħda u jiena rajta mittieqa tal-ajruplan. Forsi ma kienx qed jgħid Schengen neċessarjament, iżda żgur li din is-sentenza tapplika għal żona bla frontieri tal-kontinent. Iż-żona Schengen mhix bess pilastru essenzjali tal-proġett Ewropew iżda sistema ta' kooperazzjoni xieda ta' solidarjetà bejn il-pajjiżi Ewropej, l-istituzzjonijiet u garanzija ta' ċalli ħieles fil-biċċa kbira tas-suq waħdini Ewropew, ċittadini ordinarji ma jarawx ix-Schengen palma jirealment. realment magna komplikata ta' liġi, miżuri ta' amministrazzjoni u odot teknoloġiċi li permettu li funzjonar ta' spazju mingħajr frontieri. Iż-żona Schengen hija waħda mill-miliet tal-Unjoni Ewropea. iċċaqli fl-Unjoni Ewropea u għed erba darbiet u għalam il-komplement tad dinja u f-zminijiet ekonomikament iżjed diffiċi għanna nħarsu din iż-żona biex nħarsu anki l-progress ekonomiku fid-dawl ta' kompetizzjoni esterna importanti li konna ċaqli tal-forza tax-xogħol l-Europa għadha tiffaċċa sfida doppja illi tkun miftuħa u tibqa' miftuħa iżda fl-istess ħin tibqa' sigura illi niżviluppaw tweġiba adegwata għal din l-isfida jfisser li rridu nirrikonoxxu t-transformazzjoni li għaddejja minna Schengen illum il-ġurnata. L-ewwel qabel kollox hemm il-proċess ta' konverġenza maġla tal-ġestjoni tal-frontieri u ma nistgħux nibqgħu noħorġu b'distinzjonijiet inutli Il-ħidma ta' Schengen illum il-ġurnati għad dipendenti mill-informazzjoni l iskambi ta' informazzjoni u għal da' stanta element kruċjali tal-bazi tal-ħidma ta' Schengen mexxejja iwma l-sistemi IT użati fuq livell ta' Unjoni Ewropea. L-Ewropa mlet ħafna minn dan il-lat. Il-sistema ta' informazzjoni Schengen kienet il-miżura ta' kompens prinċipali għat tal-frontieri interni U għada jekk illum. Illum is-sistema ta' informazzjoni Schengen hija l-iżjed għodda IT użata fl-Unjoni Ewropea għal fini ta' sim ta' frontiera. L-istatistika mill-2017 turi illi kien hemm iżjed minn ħames biljun tfittxija. Ġifieri qbilna bizna biljun il-ċifra tal-2016 fl-2017 id-data provizorja turi illi kien hemm 20% zida fil-ħizz minn 240.000 hit li kien hemm il-biċċa kbira kienu fuq persuni. Dan ħajprovdi valur miżjud fil-ġestjoni tal-frontieri u s-sigurtà interna. Issa hemm verifiċi biometriċi għal dawk li jkunu diħlin fuq territorju Schengen abbażi ta' viza Schengen għanna sistema ta' 52 miljun talba u 44 miljun marka ta' swaba. Aħna nibqaw naraw din bħala pilastru għal sistema komuni għall-azil. Iżda irridu għajnuna biex nħu dawn il-miri. Irridu naraw il-finalizzazzjoni ta' sistema ta' informazzjoni Schengen fil-rikasta proposti li zzit il-valur miżjur ta' dawk is-sistemi għall istati membri u Schengen kollha kemm bħala strumenti ta' skambju ta' informazzjoni għal fini ta' migrazzjoni. L-implementazzjoni tal-sistemi ta' tħulu ħruġ u s jessin il-kompri saħħu il-binja ta' Schengen iż-żewġ sistemi se jinkontribwixxu għal verifiċi ta' tħulu ħruġ u għal pre-screening tal-ċittadini ta' li kunu diħlin fi Schengen minn para l-zona Schengen. Għanna najdu kol illi biex nimmassimizzaw l-effiċenza ta' sistema u għadastant l-effett tagħhom fuq il-ħidma ta' Schengen, l-istati membri kollha għandu jkollhom aċċess li jom li b'dejta ta' kwalità għolja. Tal-aħħar iżda mhux l-inqas biex nizguraw il-ħidma trasparenti ta' Schengen fil ġajjini irridu li permettu li jkun hemm informazzjoni strutturata illi tiġi skambjata għad destanti neħorġi citata s-sels u s-sanna l-pjattaforma biex n dan l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni hija kwestjoni fejn għanna naraw progress u għani massimizzaw il-benefiċċji ta' sistemi resistenti l-indirizzar tal lokuni l-istitutiv tal iskambu ta' informazzjoni blan tal-anki għal-fini tal imitazzjonijiet tal-li jeżistu huma essenzjali għandna mridux duplikazzjoni ta' sistemi ta' databases jew duplikazzjoni ta' informazzjoni iżda rridu użu ta' din l-istess data li tkun iżda trasparenti u effettiv. Dan ħajkun essenzjali l kooperazzjoni ta' Schengen għal mittan li ġejjin. Il-missjoni ta' Julisa huwa l-appoġġ l-istati membri fl-isforzi ta' biex l-Ewropa tkun iktar sigura u L-aġenziji sejrin ikunu element importanti fil-binja ta' Schengen u ħajkomplu waslu l-missjoni tagħna b'estensjoni ta' rwol u tal-ħidma tagħna. L-Aġenzija sejra tibqa' tkun konformi mal prinċipji ta' privatezza, sigurtà tas-sistema u l-informazzjoni proċessata minnhom. Grazzi. Thank you very much, Mr. Gerkov. Grazie Sor Gerkov, naddi tal-mikrofonu l-istati membri xtu intervjenu. Il-Signora Grappini. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, în primul Fil-fat, l-ewel kollox. Nishtiq koma l organizzazzjoni ta' dan is Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni. Iva, fit is-sena li għaddiet il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fejn talbu li l-Kummissjoni u l-Konsell li jappoġġaw is-sobija tal-Bulgarija u r-Rumanija fi żona Schengen, mhux bħala trattament speċjali, iżda għax jilqu l-kondizjonijiet ta' sħobija. Biex nifraħ l-istur karriera l-prezentazzjoni tijaw u nishtiq nitolbu mistoqsija. Sur karriera, inti li għat li t-ċernijiet għandhom ikunu bazzati fuq il-fattu, mux fuq il-riskju. Jena ġeja minn dinja tal-intraprizi, kieku kien li deċiżjoni fuq il-fatt biss ma konċ kolli impriża. Ma tistax tantiċipa kollox dak li ngħidlek illi il riskju ta' attakki terroristiċi u fenomena oħrajn illi huma komuni fl-Unjoni Ewropea dan ir-riskju huwa baxx ħafna fir-Rumanija iżjed baxx meta mqabbel ma' pajjiżi oħra li huma kontra illi Rumanija tidħol fi ġona Schengen illi 10 snin li tħanna fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm rata għolja ta' appoġġ għall-Unjoni Ewropea illi jista' bdiet tonqos. Jien naħseb li issa qegħdin niffaċċjaw sitwazzjoni pjuttost delikata ix-xewra l-euroxettiċiżmu issa if U għafsaħtu għara Brexit, xiridu nilħu għada stan bil-politika tagħna. Posta suni il-għala Rumanija għada minx parte mid-zona Schengen, tina tant teffettwa nies dan in-nuqqas ta' inklużjoni. Naħseb il tlet leġislaturi Ewropej għandhom jieħdu deċiżjoni komuni. U naħseb li demokrazija għandha tiġi rispettata għal prinċipju tal-maġġoranza wkoll. Grazzi. Within the schedule. Għanna ħafna kellima għalhekk nixtieq nitlobkom li tużaw biss minuta hekk għandkom għad dispożizzjoni sur koll. President, Dr. Eh, sur eh, Carrera jena nirringrazzjah naqbel miegħu ma dak kollu li qal. Schengen m'għandix kun parti mill-problema, parti mis-soluzzjoni. U għandek raġun tgħid. Hemm li hemm responsabiltajiet diversi fuq dan. Inti tkellim dwar ir-rabta bejn il-mekanizmu ta' Schengen u l-kontroll fuq il-frontieri din ir-rabta flima termini inti tara. Inti u koll rifejt inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea dwar Schengen, intom tridu timmaġina li eh, din il-proposta trid li tkabbar il-frontieri? Issa fuq ir-Rumanija. Aħna għamilnilkom eh, pressjoni l-Rumanija u l-Bulgarija għamiltu xolkom, l-istati membri għalu li kelkom raġun dan il-parlament, ma għarraċ bikom. Imma ovvjament il-problema edha l-problema tal-unanimità fil-Kunsil. Il-problema hija li matul il-presidenza ta' palissa tal-Bulgarija għana għedin nitolbu li eh, fuq il-governanza u il-riforma għed nitolbu dawn id-dossiers li mxu l-qoddim. Intom taħsbu li l-Kunsil jista' ura fuq id-deċizjoni tiegħu u jipermetti li sakemm tispiċċa din il-presidenza tal bulgarija Rumanija jistgħu jissibħu ma' Schengen? ħala. Is-sur ħalaħu. Inti referejt għal il-mekkanizmu ta' reallokazzjoni u anki tal-sistema komuni tal-azil. Taħseb li din dekrazzjoni verament realistika? Xie il-fat li jem dawn il-moviment sekundarju juri li jekk ikollok xaħat li jaslu f'pajjiż imma mhux il-pajjiż fejn jridu jibqgħu, dawn jistgħu jimxu u jmorru fil-pajjiż ta' xewqa tagħhom. Iġifiri dawn il-kontrolli interni tal-frontiera hemm bżonn li eh, verament nagħmluhom tajjeb. Inti qed kol li wasal iż-żmien għall-istati membri li jerġgħu lura normalità ġifieri waqfu dawn l-internal border checks. Imma ma taħsibx li kien hemm affarijiet li ma kinux normali għalhekk reġgħu daħlu dawn il-kontrolli interni. Il-kontrolli fuq il-frontiera ma jagħmluhomx kif ġipu leħa, jagħmluhom għax hemm problema għax l-Unjoni mhux qed tlaħħaq ma' din il-problema. Grazzi. Issur Radef. Um, li ninkludu l-Bulgarija u Rumanija fil-Schengen, mux l-ewwel darba li qed niddiskutuhom. Żewġ pajjiżi diġà laħqu mal-kriterji ta' natura teknika li dak huwa li jistipula l-adeżjoni il-regoli ta' Schengen fil-Bulgarija l-ħaqnijom qed nużaw l-SIS il-Kunsill fil-bidu ta' din is-sena adotta deċiżjoni biex iħalli aċċess 100% viża regolari ta' Schengen aħna l-tijas u n-segwu iċifiri. Romania u Bulgarima umma membri de facto imma minħabba l-fat li jem oġġezzjoni minn xi stati membri maħniex membri kif suppost. Verament hija ħasra tal-biki li aħna l-politika nġibuha qabel id-drittijiet il-ġimma l-oħra kienem hemm eh, zjara tal kumitat Libe fil-Bulgarija u l-MP żraw bajnejhom. kif il-frontira tal-Bulgarija u l-kontrolli fuqa edin jipproteġu verament il-frontieri esterni. Ġifiri, mannix għalfejn għodu nħabqu fuq l-ambitu territorjali, naħseb l-lum għanna Eh, nkunu gburin li bil-Bulgarija u Rumanija issa Schengen kiber, l-ispazju ta' Schengen. Grazzi ħafna is-Sinjura Rikstrom. Grazzi ħafna l kollha li qegħdin mana. jiena rapporter għal riforma tar-regolament ta' Dublin. U Dr. Carrera, verament naqbel miegħek għax huwa riżultat ta' sistema ta komuni tal-azil li fallit. Għalek għedin fi situazzjoni li għedin fija u illum kont etnara il-rapport tal-Izvezja fuq dan is-suġġett. Nafu li l-istati membri ilhom jitkellmu dwar eh, is-sigurtà, l-azil, anki meta kienem il-krizi. U din il-krizi tal-immigrazzjoni dejjem jabbinawa ma' sigurta. Dejjem inħampu l-istess affarijiet. Issa sistema ta' Dublin hemm bżonn tkun ġdida bbażata fuq allokazzjoni, ġifiri mhux kif nallokaw mill-ġdid. Hemm bżonn li nuru li aħna uda ħames gruppi kbar, 75% ta' din il-kamra e, nexilna naqduhom. Hemm skrutinju demokratiku jiena għamilt 23 laqat ta' shadows. Il-kunsil qatt ma kien hemm. ma m'għandniex ma minni negozjaw jina naqbel issa li meta ngħidu lill ministri tal-intern tal-istati membri li jmorru lilin mill-crisis mode. Imma x'namlu aħna hawnhekk lesti biex ninnegozjaw. Ma m'għandniex ma' min ninnegozjaw. Ġifieri tista' forsi tejna ftit kif nistgħu niġġieldu aħjar din il-ġlieda. Is-sur Dezdemera. Grazzi ħafna President u grazzi l-rapporter Stana u għal prezentazzjonijiet tagħhom. Naħseb għal futur hemm bżonn il-insaħħu il-libertà ta' transitu biex tkun waħda żgurata insaħħuha inqawwuha u l-verifiki e, hemm bżonn ikunu e, temporanji u mhux permanenti fiż-żmien. Niġi għattini kumment tiegħi issa. Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom bżonn ikunu ġewwa u drittijiet e, sħaħ. Imbagħad niġi għattilet kumment tiegħi għal iju Lisa għanna il-sistema ta' Ruċu, ta' tħul, ta' letjas, ta' sistemi oħra pal vis u s-sis u t-tnejn u għalek għanna u koll il-PNR u għalek iju liza wara tal-proposta leġislattiva fl-ambitu tal-interoperabilità illi l-Kummissarju King tkellem fuq u se tkun sħiħa jew mhux, jiġifieri dak huwa l-ambitu tas-sigurtà jew se tkun ukoll integrata fis-sistema u l-kriżi tal-PNR. Xejn iktar, grazzi President. Ms. Valero, please. Signora Valero. Grazzi. Jiena se nitkellem l-Iżvedis. Naħseb nista' nagħmel dan tgħid il-deputata. il deputata Fl-Isvezja bejn l-1860 u l-1914 kellna eh, ftejjim li konna nistaw nivjaġġaw fil-ħabba din il-Nordic Union, ġifri fil-Skandinavja minar passaport ċifiri il-pajizi ta' eh, tramontana. ma kenniex, mill-74 ma kenniex kontrolli tal-frontieri. Missa, eh, dan iż-żminijiet, eh, meta kontiġi minn Copenhagen għal Malme, kellek ġifiri mill-Izvezja għal Danimarka qed kunem hemm il-kontrolli fil-bidu kienu jċekjaw l-passaporti fin-naħa ta' Danimarka u fin-naħa tal-Iżvezja kellna ninżlu mill-ferrovija, plutija jċekjawna. Issa, ftit morna l-aħjar anki jekk xorta baqgħu il-kontrolli tal-passaport. Imma hemm frontieri oħra fl-Iżvezja meta jiena nasal sa Stokkolma u ninżel mill-ajruplan, laqqas qatt ma niftakar li qatt kelli bżonn il-passaport jien, Emissa, għedin nużawħu bat immorru Franza, morru Strasberg u, u koll meta e, nirridu namlu l-kontrolli tal-passaport imma jekk jiena niġi bil-karozza minn Frankfurt u ħafna eh, deputati jagħmlu hekk, ħadd ma jiċċekkjana. Ġifieri ejdu li ftit, da xid gerfixu għanna il-kontrolli fuq il-frontieri imma f'punti eh, f'postijiet dezinjati. Skużawni, jena għaddejja u mux etnati stanħin. Imma, xtaqt l ftit kif etnejxu palissa. Meta nitkelmu fuq riformi, meta nitkelmu li jem eh, teddidi ġodda, eh, x'konsekwenzi se jkunem, x'impatt se jħallu dan? sissa jiena ma rajt xej speċifiku tal-kontroll il-ġodda. Jiena bħala enġinier is-sur Pavel jiena joġbun il-fatti u s-sur Carrera ekk tkellem fuq il-Bulgarija u il-Rumanija l-fat li jisihbu f'Schengen. Ninsisti li l-fat jem edin Inti semmejt Franza li l-Internal Border Controls tagħhom issa skadilhom iż-żmien suppost jieqfu. Dawn hemm bżonn jieqfu biex nerġgħu lura għal zona ta' Schengen eh, tiġi għal li kienet qabel. U ma ninsawx li Rumanija u l-Bulgarija huma konformi ma' kull kriterju aħna nistennaw li matul il-prezidenza tal-Awstrija u Rumanija ta' warija dawn l-affarijiet nidġidżuhom darba l dejjem. Inkella nispiċċaw il-Qorti tal-Ġustizzja biex naraw min għandu raġun. Imma żmien ta' ċertezza ovvjament mhux huwa ta' detriment għal nis li għom li huma eh, konsidrati bħala ċittadini ta' tini klassi għax huma eh, jkunu qed joqogħdu f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar qalet li l-Bulgarija hija tinsab iktar avanzata minn Rumanija. U xtaqt inkun naf kif taħsibha fuq dwar dan inti. Rumanija u Bulgarija fl-2007 meta sibna dejjem eh, imxow it fit isom koppja anki ġifiri biex jisihbu ma' Schengen. U issa għaw din il-diskussjoni biex nejdu li mumiex eh, pari. Ma ninsawx li tajjeb li għom bl-istess mod, jingħataw l-istess drittijiet fl-istess ħin, ġifiri biex jisihbu ma' Schengen. Grazzi. L-aħħar mistoqsija sur għademu. Grazzi, President, Signori il-futur tal-Unjoni Ewropea tiddependi fuq is-solidarjetà u l-għaqda tagħna. Imma meta nitkellmu dwar il-Bulgarija u Rumanija, isna qed nur mhux qed nuru solidarjetà anzi, isom hemm double standards żewġ pajjiżi li huma lesti, ippreparati biex jissibħu mal-zona ta' Schengen imma l-istati membri ma jridux jiddeċidu. Dan mhuwiex ġust. Qed jintużaw id-double standards. Mhuwiex so li dak il-kisbiet ta' dan iż-żewġ pajjiżi mhux qed jiġu rikonoxxuti. Il-Bulgarija nafu kif aġixxiet fil-matul il-kriżi tal-immigrazzjoni. Wara kollox dawn il-pajjiżi qegħdin iħarsu l-Unjoni Ewropea x'huma qegħdin eh, jagħmlu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni. Ġifieri m'hemmx li jżomm il-Bulgarija u Rumanija milli jidħlu, aħna qegħdin nipproteġu l-frontieri esterni. Dan huwa punt importanti. Huwa importanti li ż-żewġ membri isiru membri ta' zona ta' Schengen. Tajjeb issanna it-tieni panel għandkom żewġ minuti. Ekk joġobkom. Odu attenti għal dak li saqsukom il-deputati. Min se jibda? Dr. Carrera. Iva, grazzi ħafna. Grazzi għal mistoqsijiet kollha tagħkom u l-kummenti li verament napprezzaw. Mela, mill-istudju fuq il-risk assessment tas mekanizmu ta' l-evaluazzjoni ta' Schengen, mux għet nejdu ridu dan jo dan. Fil-proposta eh, tal-Komissjoni, risk assessment se jkun eh, mezz ta' nkunu nafu xaddej anki mal-pajizi ġara ovvjament anki li huma eh, membri imma risk assessment se jkun fidejn l-istat membru li qed jagħmel il-kontroll fuq il-frontiera. Ma nafux kif se jsir dan imma se jkun hemm żjajjar għal arrieda u dan l-operat jista' jsir fuq il-frontieri esterni u biex naraw jekk l-affarijiet u xissiru b'mod proporzjonat biex inżommu iż-żona ta' Schengen sikura. Fuq il-proposta fu il tal kummissjoni hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet ta' din il-fażi intermedjara l-artiklu 25-29 l-ideja li nippruvaw insolvu l-problema ta' palissa imma hemm riski marbuta ma' dan il-messaġġ huwa li dawn l-affarijiet mhumiex legali. il-ministri, issa dwar il-ministri tal-intern, il-mod ta' kif aħna evalwawn, evaljajna il-futur, kif se nimxu l-qoddim, huwa kif se nispjega. Iktar ma jkunem stati membri li jiziġu l-internal border um, checks, Ek, iktar ikunem bżon l-evaluazzjoni biex innizlu il-marġni tal-evaluazzjoni tagħhom, ġifiri iridu eh, jaħsbuha din b'dawn l-internal border controls eżattament eh, xiri qed jiksbu għax il-secondary movement nadu xjot pala argument. Emson, verament nifukaw fuq il-sistema tal-azil komuni meta nitkellmu fuq il-kanizmu ta' allocation rridu naraw li kull stat membru ikun konformi ma dak li jeżisti deġa u anki iħarsu lejn sistema ġdida għalina memx alternativa oħra ħlif dik li eh, qed jipproponi il-Parlament Ewropew ġifiri li mmorru lilin mill-loġika ta' Dublin. Ħani qafaw. Grazzi ħafna. Grazzi, President, jiena xtaqt biss ngħid li napprezza l-kummenti li smajna kollha, nirringrazzjakom għal dawn dwar il-dritt li aħna għanna għanna biex nissieħbu ma' Schengen, nafu li l-Parlament hija warajna li hija jappoġġjana u se nerġa' argumenta tlet raġunijiet il-kwistjoni tal-prinċipju fit-trattat insibu li jrid ikun hemm ċertu konformità mal-kriterji u aħna wasalna. Ġifri għandna għandna dritt li nkunu fil-erja ta' Schengen. It-tieni punt biex insaħħu il żona ta' Schengen. U dejjem ninħamb unajdu um, li flimkien aħna uh, iktar qawwija United we stand strong. Blek nkunu qegħdin insaħħu iż-żona ta' Schengen biss jekk inkunu maquda. U t-tilet punt għandu xaqsam mal-funzjonalità għax aħna diġa edin e, eh, nizguraw li kunem sigurta bħala membri de facto ta' Schengen qed nagħmluh. Il-kontribut tagħna u mhuwiex ftit. Issa, biex nirribatti mistoqsija speċifika ta' Sur Coelho, dwar ehm, l-affarijiet pozittivi. Iva, aħna pala uffiċjali tal-gvern pala diplomatiċi, dej għanna dwir nkunu ottimisti. Rridu naraw is-sinjali eh, pozittivi u hemm bżonn infittxuhom ukoll u hekk qegħdin namlu. Ovvjament aħna niltaqgħu mal-istati membri illum jina prezentajtulkom il-kas il tana e, biex nappella permezzjon nappellalkom lilkom u anki li l-istati membri biex nuru li diġaħna nofru sigurta l-Schengen għalek jistħu inna nkunu emmek. Aħna nikontribuxxu u koll riforma u t-tisħiħ ta' zona ta' Schengen u naħsbu nisperaw li dan għandu jkun l sinjal l-ikbar sinjal pozittiv għal futur. Grazzi. Jena uh, um, se nkun ma'kom għal sija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 tgħiduli li se għal tieni eh, session bekka laqna l-ewwel waħda nirringrazzjakom tal-intu kontumana se jkollna mistiedna oħra. Grazzi. So yeah, next we have Mr. Mordieu. Amen. Mr. Mikko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling, on, we're calling on the podium to keep on with the second session. First. Mela, imorru għattini sessjoni. L-ewwel għanna l-assistent direttur ġenerali Simon Mordu mill-Kummissjoni Ewropea u mbagħad l-Miko Simola mill-Gvern tal-Finlandja u Sur Fabrice Leċeħi direttur eżekutiv ta' Frontex. Yes, as we said, we're moving now to the uh, second part of this. Mela, kifat, samorru għattini session ta' dan il smih Jek, joġobkom il għaw il assistent direttur ġenerali Simon Mordun. mill-Komissjoni Ewropea Sur Fabrice Leggeri, direttur eżekutiv ta' Frontex, u il-konsiller Miko Simola. tal Dipartiment ta' Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-Finlandja. Illum se naraw il-mekkanizmu tal-valutazzjoni ta' Schengen, speċjalment ir-riżultati tal-valutazzjonijiet. Iġfim meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-regolamenti għandu xaqsa mal-assisa tal-kosta u tal-frontier. Mela, sur mordu għal 10 minuti jekk joġbok imisli l-ek tal-ewwel, nadilek il-kelma Iva sen zom ma dak li talbu minni ġifiri kif nużaw il mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen u xtaqt illi naqsam ma'kom il-risultati. Mela, nibda nenfasizza illi Schengen u waħda mill-kisbiet l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea u eh, għanna perspettiva għal-futur. Imma kien hemm pressjoni kbira wkoll fuq din iż-żona din l-aħħar snin u fil-Kummissjoni aħna għandna bżonn naħdmu sew biex imorru lura għal normalità u biex nagħmlu hekk dan huwa kriterju għandna bżonn fiduċa fost l-Istati membri, l-istituzzjonijiet u iċ ċittadini Ewropej. Għaliex qed nagħmel dan il-punt? Dan qed nagħmluh għax wieħed mill-istrumenti iktar importanti biex nibnu din il-fiduċa hija l-mekkaniżmu ta' Schengen. Inna grat ħafna l sur Kwelo u l-membri l-oħra tal-grupp ta' skrutinju illi juru illi dan il-mekanizmu huwa ta' suċċess u, u jaħdem so. Issa dan il-mekanizmu ilu jaħdem għallaw l-aħħar tlet snin u hekk għandna biżejjed tarif biex naslu għall-ewwel konklużjonijiet tagħna fuq dak li qed jopera sew u dak li mhuwiex. Ħe nibda l-ewwel b'xi kisbiet abbażi tal-fatti f'tliet snin konkludejna 85 zjarat ta' valutazzjoni u adottajna u koll rapporti kull mission, kull missjoni ikollok xi esperti minn tmien smati stati membri, żewġ esperti mill-Kommissjoni u osservaturi mill-Aġenziji mhux ta' Fabris biss, imma ta' aġenziji oħra li għandhom rwol ewlieni Dak li qegħdin namlu huwa skont dan il-mekkaniżmu hemm numru ta' stati membri li jiġu valutati f'sitt oqsma ta' politika kull sena ċfi ġestjoni tal-frontieri esterni, il-Common Visa Policy, il-SIS, il-politika tal-ritorn, kooperazzjoni tal-polizija u protezzjoni tad-data. U għanna u koll valutazzjoni li ġana jdu minn qabel li ma se jkunu bat naraw, verifikaw u naraw ukoll permezz ta' valutazzjonijiet li ma nkunux passarna minn qabel u naraw kemm dan l-akki ta' Schengen huwa fattibbli qed tiġi opera implementat fl-istati membri. Wieħed mill-iskopijiet huwa li nivverifikaw ukoll illi hemm il-kundizzjonijiet neċessarji għall-implementazzjoni tal-akki ta' Schengen għal dawk il-pajjiżi li xtiequ jissiebu minar kontrolli interni. Iġifiri norbtu ma' dibattitu li kenna qabel kif ta' fil-Komissjoni illa tajt illi nemnu l bulgarija u l-Rumanija jirrispettaw dawn il-kondizjoni tu wilna naħdmu u kol mal-Kroazja missjonijiet ta' valutazzjoni u kol fl-2016 kif u kol fl-2017 u najt nittama li da sej wassanna fil-futur qarib għal rakkomandazzjoni pozittiva minnaħa tal komissjoni il l-Kroazja tkun lesta tissieħeb. Alla volja l-Konsillu mbagħad jieħu deċiżjoni. Nasab daw l-aħħar tliet snin stajna għan namlu progress sostanzjali biex intejbu l-kwalità u l-uniformità tal-valutazzjonijiet għaliex nasab ir-rapporti tagħna saru iktar konċiżi ta' kwalità ola u naħseb illi stajna nimplementaw proċedura ta' segwitu iktar struttura tal-rakkomandazzjonijiet, stajna u koll ninkludu l-valutazzjoni tal-politika tal-ritorn, iċfidan huwa suġġett fej kienem skambju fuq u daw l-aħħar xhur, stajna indaħlu eh, mħalta għal frontieri esterni u kol u involvejna l-aġenziji, per esempio l-aġenzija tal-assisa, Interpol u oħrajn, u l-introduzzjoni u kol tal-niserat ma jkunux annunċjati. Għamilna ħafna u kol xol dak li huwa taħriġ, kenna l-aġenziji li ta' ħafna taħriġ l-esperti, kif jistaw jikbu rapporti, kif jistaw jagħmlu l-valutazzjonijiet, kif jistaw jkollna rakkomandazzjonijiet li jkun iktar koerenti u standardizzati naf żgur li baħ eh, Fabris se jitkellem iktar fuq il-valutazzjoni, ma jina nixtieq nenfasizza punt mill-perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea nara l-valutazzjoni ta' mekanizmu ta' Schengen kif ukoll mekanizmu ta' eh, valutazzjoni tal-vulnerabilità bħala żewġ eh, partijiet importanti ħafna verifika tas-saħħa tas-sistema ta' Schengen dejjem żewġ naħat tal-istess munita. Waħda bħal eh, Fabrizzu jien ilna naħdmu ħafna biex niżguraw li għandha interoperabilità sħiħa bejn tnejn li huma, jiġifieri skambju ta' informazzjoni kulħadd li jaħdem dejjem mill-qrib ħafna biex hekk nkunu nistgħu nisfruttaw kemm nistgħu din is-sinerġija li teżisti bejn iż-żewġ strumenti. Issa permettuli naf li għandi ċertu ħin allokat għad-diskors tiegħi ma nixtieq nid deskrivi xeħut mir risultati illi uh, wasalna għalihom l-sfidi li ntqajna magħhom. U se nitkellmu fuq osma ta' politika differenti, per eżempju jekk nara qasam tal-ġestjoni tal-frontieri esterni meta qegħdin naraw it-tlet tipi differenti tal-baħar, tal-art u tal-arja, kif ukoll is-sistema integrata ta' kontrolli fuq il frontier hemm li ngħidu illi mhux dejjem ikonna uh, approċ eh, komuni u approċ jew kunċett integrat ximta qed naraw sfidi f'kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ikkonċernati li hemm bżonn intejbuh x'imta qed nara nuqqas ta' staff eh, fuq il-ġestjoni tal-frontieri ma jkunx hemm biżejjed risorsi pereżempju mhux dejjem l-istaff ikollu tal-rikwalifika neċessarju u t-taħriġ meħtieġ u x'imda qed nixtieq nara iktar approċċ iktar abbasi fuq l-analisi meta wieħed jiddetermina il-verifiki fuq il-frontieri fejn hemm bżonn forsi verifiki jew patrols addizzjonali. Meta niġu għal eh, verifiki fuq il-frontieri waħda mill-isfidi nidentifikaw hija il l-kondizzjonijiet tal-dħul biex niċċekkjaw il ċeddini tal-pajjiżi terzi mhux dejjem jaħdmu idealment għal dawk li databases per esempio, qed naraw eżempju wkoll l-identifikazzjoni ta' terroristi barranin. Din hija ħaġa li aħna nieħdu bis-serjetà ħafna u fil-qasam ta', ta kooperazzjoni tal-Pulizija naraw nuqqasijiet jeżistu relatati għat twaqif ta' analiżi nazzjonali tar riskju b'dimensjoni transkonfinali naħseb hemm bżonn ta' iktar taħriġ u għanna bżon ta' iktar staff, il-single point of contact, dan huwa jottu kol għal-kooperazzjoni tal-pulizija, semmejtu kol ħagħoħra innuqqas ta' access dirett għad databases u sistema tal-kazijiet aħna nixtiequ il l-istati membri jusaw ferm iktar l-istrumenti operazzjonali, per eżempju il-patrols konġunti tal-pulizija fil-qasam tal eh, sis eh, tal nuqas li nsibu fil-valutazzjonijiet huwa fuq it-turija ta' data tal-SIS għall-utenti aħħarin, ġifiri l-Pulizija u l-Assisa tal-Frontieri mhux dejjem jistgħu eh, jittrattaw, jipproċessaw id-data u rajna u kol per esempio nuqqas ta' eh, miżuri ta' kontinuità kummerċali ximdaqiet eh, implementazzjoni limitata ta' xiħut mill-possibilitajiet ta' tfittxija u diffikultajiet u nuqqasijiet fit-taħriġ tal-utenti aħħarin. Issa jekk permettili hemm ir-raba qasam il-politika tal-viżi tas-sikwiet nibda bil-aħbarijiet tajbin għal dik li hija l-funzjoni l-qalba ġifiri jekk hemm eżami bir-reqqa ta' dawn l-applikazzjonijiet u valutazzjoni ġifiri tar-riskju, ġeneralment iva sibna illi dan kien sodisfaċenti fil-każijiet kollha kellna ftit nuqqasijiet jew lakuna jew problemi f'dan il-qasam, imma dak li qegħdin naraw bħala nuqqasijiet li jidru ta' spiss huwa illi il-prassi tal-ħruġ ta' viżi huma differenti minn stat membru għal ieħor u għalhekk eh, dan jagħti inċentivi għal min jażel il-post tal-aħjar viżi ħanajdu hekk. u għalhekk anki dan il-qasam din naraw naqas ta' staff. Umbat fil-qasam tal-return, din hija kwistjoni li diskutejna, waħda mill-problemi il-kbar hija statistika eh, il-faqar li hemm fl-istatistika, statistika li wieħed jista' jgħod fuqha u għaddin naraw u kol sensila ta' eh, nuqqasijiet fejn il-ħruġ sistematiku ta' deċiżjoni ta' ritorn għal eh, persuni ta' ċittadinanza ta' pajjiż terzi illi għodu iktar mis soġġorn permess eh, din naraw ukoll differenzi fondamentali wkoll fil-proibizzjonijiet għal dawn it-tip ta' persuni regoli ta' detenzjoni għall iskop ta' neħija huma differenti wkoll mill-stat membru għal ieħor kif ukoll ħafna stati membri mhux qed jieħdu eh, biżejjed miżuri biex jinforzaw dawn l-ordnijiet tar-ritorn. Naħseb fis-sini ġejjin da se tkun se jkun qasam fejn se nenfasizzaw iktar l-azzjonijiet tagħna. Issa fil-qasam ta' protezzjoni ta' data, intkom bħala komitati segwa ħafna minn qrib dan il-qasam qed naraw nuqqasijiet minħabba l-inqas ta' indipendenza tal-awtorità ta' supervizjoni kif ukoll nqas ta' arfin, ta' taħriġ u mhux dejjem qegħdin naraw eh, l awdit li huwa relatati għas sistemi ta' sissu għal vis f'waqthom mhux dejjem in-nies huma informati mill-drittijiet tad-dejta tagħhom. Xi sejt nistgħu nagħmlu kfejn nistgħu ntejbu l-operat tagħna f'qasam fejn aħna bżonn intejbu l-operat tagħna hija fuq il-żmien għal proċess ta' valutazzjoni f'xi każijiet qed indumu kważi sena wara iż-żjara wara l-valutazzjoni ta' sat membru biex joħorġu pjantazzjoni xi ħut huma marbutin mal-kriterji tar-regolament, ġifieri se jkollna neġa' naraw ir-regolament u naraw jekk hemmx proċeduri illi nistgħu nissimplifikaw u mat-tim aħna qegħdin naraw ukoll soluzzjonijiet interni biex nħaffu l-proċeduri u naf li l-ħinet jafas u emżon li najt li sati membri u koll għandhom sam jamlu ferm iktar minna ħataħħom biex jtejbu l-mekanizmu u hemm xi stati membri illi ah, ħadu bis-serjetà ħafna ir-riżultati u rakkomandazzjoni jagħmlu dak li jistgħu biex jisowu kemm jista' jkun malaj il-nuqqassijiet identifikati ximta għandi l-impressjoni li xifti toħrajn l-istati membri mumiex qed jieħdu bis-serjetà ħafna dan l-eżerċizzju u ma tard ħafna meta joħorġu bil-pjanijiet tazzjonijiet tagħhom u jkun hemm wisq min u u jkunu wisq il-bot fil-futur u għalek dan għandu konsekwenzi mux għal dak l-istat membru biss jidir li ma l-istati membri kolla u nishtiq nala punt wieħed Iż-żona ta' Schengen se tkun b'saħħitha daqskemm il-ħolqa l-iktar dajfa tal-katina tagħha għalhekk huwa fl-interess kollettiv tagħna illi kull stat membru jieħu il-miżuri neċessarji biex itejjeb l-implementazzjoni taż-żona Schengen u naħseb li l-mekkaniżmu ta' valutazzjoni ta' Schengen għandu rwol importanti ħafna. Grazzi. Thank you, Mr. Mordu. Now we keep on. Grazzi ħafna, Sur Mordu. Issa għedin nitkellmu fuq responsabilità konġunta bejn l-Stati membri u l-Kommissjoni Ewropea u l-Konsiller Simala se eh, tina din il-perspettiva. Jek joġbok, għandilek il-kelma, l minuti jek joġbok. Grazie ħafna, President, eh, onorevoli eh, membri ta' dan il-Parlament, Signuri, Eh, jina kontent ħafna li għandi din l-opportunità li nippreżenta l-perspettiva tal-Istat membru fuq il-mekanizmu ta' monitoraċ tal-ispazju Schengen u jina fiduċjus il-parteċipazzjoni tiegħi f'ħafna missjonijiet ta' valutazzjoni ta' Schengen bħala espert u l-esperjenza tiegħi bħala min ħarreġ ġifiri f'korsijiet ta' taħriġ u x-xogħol li għamilt qabel fil-Kumitat ta' Schengen u fil-grupp eh, ta' ħidma u kol ta' Schengen. Naseb ġanni eh, nkun nista' nagħmel valutazzjoni sirja. Nixtieq insemmi u kol xi eh, riżultati illi ġejna għal-jom fi żjarat lill istati membri imma nixtieq ngħid mill-bidunet li jiena qed nippreżenta dawn il-kwistjonijiet għabbażi tal-esperjenza tiegħi. Kif għadni kamatt? u minħabba dak l-esperienza tiegħi se nifoka fuq dak illi stajna nitalmu fuq dan il-mekanizmu fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Imma huwa importanti li wieħed jiftakar illi anki jekk il-kontroll estern fuq il-frontieri esterni huwa element importanti fl-istess waqt parti biss tas-sistema u kontroll effiċenti tal-frontieri esterni s-sensla imma l-katina kollha kemm mi għandha bżonn taħdem sew, per eżempju l-identifikazzjoni ta' daw kollha effiċenti tal-frontieri esterni s-sensla. Imma l-katina kollha kemm mi għandha bżonn taħdem sew, per eżempju l-identifikazzjoni ta' daw kollha illi qasmu l-frontieri esterni legalment mhux biżejjed eh, jekk il-sistema tar ritorn mhux qed tiffunzjona u meta nippreżenta l-esperjenzi tiegħi u niddifika l-kwistjoni li qed jaħdmu sew fis-sistema attwali. L-ewwel il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni taħdem sew u Tibet. U għalhekk il-koordinazzjoni ġenerali organizzata sew. Nixtieq ukoll nsemmi illi il-mekkanizmu ta' valutazzjoni tal-vulnerabilità apparti fuq ir-regolamenti PCG ehm, huwa strument li jista' akkompanja il-mekkaniżmu ta' valutazzjoni ta' Schengen imma naħseb nistgħu niddiskutu iktar tarfu dan il-punt. Is-sistema ta' taħriġ qed jopera so. il-taħriġ ta' min eh, ħarreġ u il-Kummissjoni u Frontex Eh, huwa uh, pakkett importanti ħafna illi kontribixxi għal professjonalità tal-valutazzjoni hemm bżonn li wieħed isemmi wkoll i dawk il-persuni biss illi għaddew il-kors b'suċċess ikun jista' jkunu mażulin mill-Kummissjoni Ewropea għat-tim ta' valutazzjoni xtieq imur għat-tieni parti tal-preżentazzjoni tiegħi dak li għandna bżonn intejbu fid-dawl tas-sistema attwali. Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hija il-proċedura attwali timxi wisq bil-mod biex issowwi xi miżuri mod raġonevoli rajna daw l-aħħar snin kemm is-sitwazzjoni fuq il-frontieri esterni timbidel ħesrem u fis-sistema attwali bħala eżempju domna iktar minn sena wara iż-żjara ta' votazzjoni wara r-rapport jiġi diskuss fil-Kumitat ta' Schengen u r rakkomandazzjonijiet għal sat membri ġie valutat mill-Kunsill, minnaħa tal-Kunsill, jiġi biss wara approvazzjoni tar-rapport u għalek dew minn eh, mhux tajjeb għal spazju komuni ta' Schengen tagħna. U ovvjament ma jkunx hemm fiduċa mtejba jekk ikun hemm tant dowmin, is-sistema li xed iddum daqshekk. Naħseb mill-perspettiva tiegħi li hemm żewġ raġunijiet. Ir-risorsi tal-unità responsabbli fil-Kummissjoni Ewropea huma limitati xi ftit jew wisq u l-proċediment ta' konsultazzjoni interna fil-Kommissjoni biex um, biex jitemmu l-valutazzjoni u ħoġu bir rakkomandazzjoni u koll hija twil periodu twil wis. U anki biex naraw kif dawn ir-rakkomandazzjoni qed jiġu implementati, u għalhekk għandna bżonn nifokaw ferm iktar fuq is-segwitu għax naħseb illi dan huwa l-punt ewlieni tal-mekkaniżmu biex intejbu il-livell u l-kwalità tal-kontrolli tal-frontieri fil-frontieri esterni tal- għal limitazzjoni tekniċi u leġislattivi ta' ċerti aġenziji. Dan ifisser fil-fatt illi it-teams fil-post mandomx aċċess għall-informazzjoni rilevanti illi tkun utli għall-ħidma tagħhom meta jiġu biex jivalutaw il-funzjoni tal-tati ta tal-missjoni ta' valutazzjoni ta' Schengen fuq il-frontieri esterni u se nitkellem fuq dawn ir-riżultati fuq livell ġenerali x'għandix il-ħin biex jimur f'dettall. Ħanibda mela minn riżultati pożittivi l assisa tagħhom u ikollhom proċeduri imtejbin Nixtieq insemmi mbagħad xi kwistjonijiet fejn hemm bżonn ta' titjib u bosta mill-istati membri. l arfi fil-proċess tal-valutazzjoni tal-riskju, per eżempju l-ħiliet illi wieħed ikollu bżonn biex identifika ċerti dokumenti imma forsi l-iktar risultat importanti huwa marbut ma' nuqqas ta' risorsi u ta' infrastruttura fuq il-punti taqsim sim ta fuq il-frontieri dan huwa l-każ speċjalment garantixxu b'dawn ir-risorsi u l-infrastruttura limitati l-implementazzjoni xirqa tal-leġislazzjoni komunitarja bħal per eżempju verifiki obbligatorji ta' database, implementazzjoni ta' sistema ta' dħul u ħruġ sal-2020 u l-implementazzjoni ta' ettijas ta' sistema orsi ġodda fuq il-punti taqsim fuq il-frontieri għaliex dawn it-tip ta' risultati insibuhom ta' spiss f'dawn is żjarat tagħna. Waħda mir-raġunijiet prinċipali hija illi ċertu stati membri sistema integrata tal-frontieri hija frammentata mingħajr koordinazzjoni ċara fuq l-ibli u f'dawn il-każijiet risorsi ċentralizzati u supervizjoni u istruzzjoni tal-kontroll fuq il-frontieri taħt il-kappa tal-Ministeru ta' kompetenti um, ehm, mumiex presenti, mux possibli li wieħed jaqdi dawn it-tip ta' dmirijiet bil-kriterji minimi korsa taħriġ għal min jagħmel il-valutazzjoni u dan wassal għal nuqqasijiet eh, seri u xi nuqqasijiet strutturali fl-Istati Membri biex insolvu din il-kwistjonijiet u ntejbu s-sitwazzjoni ikun importanti li niddiskutuhom mod iktar miftuħ fuq livell politiku nuqqasijiet li huma identifikati minn nies professjonisti f'dan il-qasam. Correcting these problems. Ninsibu soluzzjonijiet m'għandix titħalla fidejn il-livell lokali u reġjonali palma huwa l-każ xi stati membri mingħajr idea politika punti tiegħi għat tip tal-mekkaniżmu ta' formazzjoni Schengen l-ewwel nett. Il-proċessi fil-prattika l-rakkomandazzjoni jekk ikun hemm nuqqasijiet identifikati anke bil-bidu ta' proċeduri ta' ksur u t-tielet net tal-istati membri nuqqasijiet il rapport fuq il-ħidma tas sistema Schengen fl-evalwar ta' l-istati membri inklużi l-pen tal-istati membri. Għal-kellim speċjali dejjem merħba bih fil-kommissarju fil-komitat libe is-sur. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, President, membri l-Revoli tal-Parlament, Signori ħan iprofa nsikom briefing fuq situazzjoni attwali tal-implementazzjoni tal-mandat il-ġdid ta' Frontex. Jiena ħan iprofa norbot. Il-mandat il-ġdid tal-Aġenzija maċċal iħieles l-Unjoni Ewropea dak li ntqal mill-kallima preċedenti huma riżultati li jiena ħansemmi semmi għal l-evoluzzjoni ta' vulnerabilità. Nixxiela u l-qabel kollox ngħid li l-implementazzjoni tal-mandat u l-iżjed aspert riċenti tal-mandat l-iżviluppar ta' strateġija ta' ġestjoni l-użu tal-uffiċjali fl-istati membri ma żviluppi strateġiċi illi sejrin jiġu implementati gradwalment. Aħna irridu naraw li hemm żvilupp dinamiku fl-implementazzjoni tal-mandat u rridu nifmu wkoll illi regolamentazzjoni ħolqot gwardjani għal frontiera għal dastat fl-imkien mal l-assisa nazzjonali hemm ukoll l element Ewropew irid ikun hemm għall lastant issa allinjament tal-istrateġiji, allinjament tal-prijoritajiet, irid ikun hemm allinjament tal-metodoloġija ta' ħidma. U iridu dan it-tip ta' dialogu fuq bażi regolari. Issa dwar l evoluzzjoni ta' vulnerabilità dan huwa eżerċizzju illi jimxi id fit mal-mekkanizmu Schengen il-mekanizmu x-xaval. Għana stabilejna ma' DG Home tal kummissjoni dialogu speċjali għall-iskambju ta' informazzjoni sabiex nevitaw id-duplikazzjoni tal-ġbir ta' data. Aħna wasalna l-kooperazzjoni mill-qrib ġala darba. Fil-fatt Hemm anki dan il-qasam ta' taħriġ tal-esperti, esperti li soltu jipparteċipaw fil-mekkanizmu ta' formazzjoni Schengen u jappoġġaw lill-Kummissjoni fil-preparazzjoni fil-ħidma tagħha aħna proponejna il-żjara tal-mekkaniżmu. Issa għal-mekkaniżmu li ġie stabilit is-sena u nofsilu. ilu Dak ta' vulnerabilta ħana. Kenna l-ewwel ċiklu fl-2017 kien hemm possibilità ta' valut ta' 29 stat, ġifiri, 28 stat membru u membru assoċjat. Mela, kellna 27 rakkomandazzjoni għal 27 stat membru. Il-kategorija ta' rakkomandazzjonijiet huma diversi u nixtieq nisħaq fuq il-kategoriji prinċipali. Rajna, il-li f'bosta stati membri il-verifiċi tal-frontiera normali fuq il-punti ta' sim ta' frontiera mhux dejjem huma 100% konformi ma' rekwiżiti bażiċi li jinsabu fe dan il-kodiċi Schengen, l-aċċess tas-sistema ta' informazzjoni, l-aċċess tas-sistema tal-viża mhumiex dejjem konformi mal-qafas legali li għandna U dan għajem numru ta' tħassib marbut mal ġestjoni migratorja iżda anki il-ġestjoni fuq frontieri esterni għal qasam ta' ċali ħieles u l-qasam ta' sikurta u libertà u ġustizzja. Għanna kapaċitajiet limitati Alla. l-uħ ta' flussi kbar ta' migranti jew rifugġati fuq il-frontieri esterni. U għadda stant l-istati membri ma' għamlux investiment li kien meħtieġ. U xi stati membri mhumiex lesti faċċaw flussi kbar iżda realistiċi ta' immigranti irregolari. Riżultat ieħor iżda realistiċi ta' immigranti irregolari. Riżultat ieħor dan l-abilta illi titratta kwistjonijiet ta' sigurtà fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Pala l-ewwel tweġiba għal dan kati huma marbuta mal-ġestjoni ta' informazzjoni suffiċjenti fil-livell nazzjonali. Dan issa li tista' tistrieħ fuq għal dastant. Għandek anke nuqqas ta' gwida u nuqqas ta' direzzjoni għal ġesturi tal-frontieri. Iġi dedikaw iżjed rizorsi l-evaluazzjoni ta' vulnerabilità, It-tieni net eh, il-kamp ta' applikazzjoni tal-metodoloġija għandha tiġi estiża forsi tiftakru il-metodoloġija ta' promozzjoni ta' vulnerabilità adottata mill-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija ibbażat firtu tal-Bord ta' Ġestjoni sabiex nikkonsidraw anke kwistjonijiet ta' sigurtà u nevalwaw kif l aġenzija Nazzjonali jikkoperaw fuq frontieri esterni sabiex niġġieldu kontra attivitajiet kriminali u għal prevenzjoni tat-terrorizmu. Sena ta' tassib għaliex naraw li dak illi jem f'periklu fil-żona ta' ċaqli ħieles fil-żona Schengen mhux biss l-immigrazzjoni iżda aħna għandna kollettivament kwistjoni ta' skurtà. Il-frontieri esterni jistgħu jkunu filtru kontra parti minn dan it-tħassib. l istati membri għandhom aktar jirreġissu aħjar riżultati tagħna. Aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' rakkomandazzjonijiet iżda l-proċeduri jihdu fit-tul qed nistennew tweġibiet minn ħata l-Istati Membri u dan joħodna lura l-fatt li l-Istati Membri ma allokawx. Għanna konna nistaw inlaħmu l-attivitajiet tagħna u l-operazzjonijiet prinċipali tagħna Poseidon fil-Greċja, Temmes fil-Italja, Indog fil-Fatt Spanja li issa saret operazzjoni permanenti minħabba żieda tal-flussi migratorji mill-Marokk. Għanna zet fukar fuq l-attivitajiet ta' marketa swaba, screening, appoċ fl-attivitajiet ta' debriefing u nimplementaw il-mandat seħtana xin nġu l-izviluppar tal-kustjoni transkonfinali għandek bosta dimensjonijiet tal-infurtar tal-liġi minna tal-Gwardja Kostali li għedin jiġu sviluppati fl-imkien ma' Aġenzija Ewropea oħrajn bħal dik tal-Sigurtà Marittima jew dik tal-Kontroll ta' Ewropea tal-Immigrazzjoni tista' tisriħ fuqha u zona ta' ċali ħiles kif suppost aħna laħamna l-appoċ tagħna mill-għat identifikazzjoni ta' immigranti regolari u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u anki għal titjiri ta' ritorn organizzajna iżjed minn 340 titjira ta' ritorn nistan li għaddiet din jeżid ta' 50% meta mqabla mal-2016 u jekk ma' mal-figuri ta' erba' snin ilu l-Aġenzija organizzat dak iż-żmien 39 titjira għal dastant għanna kważi 10 darbiet dak l-ammont. Issa dwar il-kooperazzjoni internazzjonali li parti mill ġestjoni tal-frontiera bil-użu ta' uffiċjal ta' kollegament. Hemmhekk nistgħu ikonna ġestjoni aħjar, stampa ġest komplessiva tal-frontieri, anki għal semplifikar tal-kooperazzjoni fost l-istati membri aħjar, stampa ġes komplessiva tal-frontieri, anki għal semplifikar tal-kooperazzjoni fost l-istati membri li għanna opportunità kbira bil-qafas finanzjarju multianwali biex nalinjaw il-riżultati tal-evalwazzjoni ta' vulnerabzjoni komplessiva tal-frontieri esterni. Thank you, Mr. Leggeri. Not surprisingly, it's always striking. Most striking. Iva, tassew, tassew interessanti. Interessanti meta nirċivu aġġornament dettaljat u illuminanti tal-ħidma tal-Aġenzija Issa l-Aġenzija tal-Gwardja Kostali, il-mandat politiku ta' tizzijiet fundamentali għal dawn il-titjiri eh, Territorn ritorn illi jafu jkunu ta' xejn taħbil il-moħ Jani għandu ftit mistoqsijiet. Għandi lista ta' kellima. Sabiex ikonna. Grazzi. Iva, grazzi, aħna naraw il-mekkanizmu ta' valwazzjoni hija differenti minn dik ta' ftit snin ilu. Nixxin nirringrazzjakom għal kooperazzjoni ma' task force li kienet ħidma u kooperazzjoni mill-aktar utli li nittama f f'riżultati eċċellenti. Għalik u għassur Simorandi biex tkun is-soluzzjoni waħda minnhom hija l-SIS u l-oħra hija il-mekkanizmu ta' informazzjoni Schengen. għanna livell ta' segretezza. Ir-riżultati analizzaw fit-task force ta' Schengen kienu in kamera. U għal da' Schengen b'dawn ir-rekwiżiti ta' segretezza. Is-sur Simula tkellem dwar dew minn żejjed iva naqbel miegħek. Din dan ir-rapport komprensiv tal-Kummissjoni hemmhekk għandek raġun kif nistgħu nsolvu l-problema tad-dewmien Għandi raġun li nemmen illi l-bicċa gbira ta' rakkomandazzjonijiet l-istati membri jaslu l-om l-istess li jaslu l-komitat u l-sur leġġeri iva il-dokumenti fraudulenti huma ta' problema l-uffiċjali tal-Pulizija tagħna jistgħu jarfu tajjeb id-dok frodi tad-dokumenti. Iżda hemm dokumenti li jiġu prodotti ta' kwalità tajb. bażda ma jkunux, iżda din kif nistgħu nitrattaw meta m'hemmx biex eh, imbagħad tkunu tistgħu twieġbu skont il-ħin allokat lilkom. Is-Sinjura Grappini, grazzi ħsana. Iżjed mill-xejn. Grazzi tassew tal-li tajtuna eżempji konkreti fil-prezentazzjoni ta'kom e permettu li ftit mistoqsijiet. Illi il-prezentazzjoni ta'kom tant kienet eċitanti. Kif jista' jkun il-każ meta pajjiżi għandu żewġ ġirien mm, membri tal-Unjoni Ewropea, il-Bulgarija u l-Ungerija, Għati għanna pajjiżi assoċjati li mhumiex fil-zona Schengen, għanna rridu nagħmlu ġestjoni tajba dal lodot il-mekkaniżmi mhux hemm qegħdin u misosija oħra. Intom għattur il-mekkanizmu ta' valutazzjoni tal-vulnerabilità miex situazzjoni ideali li għandek pajjiżi li jaraw xi minn dan il-mekkanizmu it ittejbuh dwar pajjiżi li meħdux l-evalwazzjoni bis-serjetà titkellem dwar stati membri tal-Unjoni Ewropea u nkella pajjiżi oħra illi qed joqorbu lejn iż-żona Schengen. Ħajjar naqgħu minn hekk minn kien diżet punti, grazzi. Thank you, Mrs. Gapini. Now tajba naqbel ukoll miegħu li għandna problema biex noħorġu eh, tajjeb nispjegaw tajjeb riżultati. Ovvjament li meta inti kollok xi parti li tkun dajfa, <laughs> kollox il-viza Schengen ma natawx. U xorta waħda inni simola il-fat li manniġ bizziet risorsi biex din il-sistema ta' evalwazzjoni tkun effettiva, imma irridu naraw nispera li ma jiġrix l-istess b'dan ir-rapporti dwar level il mekanizmu ta' Schengen. Ejdunna x'qed jagħmlu l-istati membri, qegħdin jagħmlu differenza? L-istati membri qed jikkoreġu il-punti li intom toħorġu fir-rapporti tagħkom mentitajiet oħra, per eżempju. Fi-stati membri bħal Malta jiena skoprej dan l-aħħar imħabba li kena zaħira, Schengen anki ġifiri tal-IPP ta' ċittadinanza li għet jista eh, jikseb f'Malta. Ġifiri, hemm għandi ħafna dwar eh, ċirku ta' eh, nis f'Malta li qed il-vizas l libja u ġifiri b'xi forma ta' rekit ta' kontrabandu. Ġifiri, il mekanizmu ta' U intom ġifiri tafu b'dawn l-affarijiet u jiena l-informazzjoni se naddija dal-waqt. Merci, Monsieur le Président. Euh, Grazie, uh... President. Jiena, ma nafx jekk għaxin franċiza li ħanejt dawn l-affarijiet interni biex tiġġielet kontra terrorizmu Ġifri dak li smajt, qed nitkellem dwar l-immigrazzjoni irregolari u l-mistoqsija prinċipali tijaj eh, kena il-Sur eh, Andrevok fil il-frontiera bejn il-Bulgarija u Turkija jiena der li li tajjeb li nkomplu eh, il-focal points u hemm ċertu zoni turistiċi u fejn il-kontrolli huma imnaqsa f'dan l imbagħad l-aħħar festin ta' wara dawn niżlu, ejja. Ma ngħidux li dan kollu dovut imħabba l-immigrati ma il-terrorist ma smajċ ma forsi tort tiegħi fejn qed attenta kwistjoni ta' rispett ta' drittijiet fondamentali, didentu xek aħna verament intu importanza f'dan il-parlament. iva, grazzi senjura Verġja, fil pen li li jmiss se jkonna il-kummissarju Abramov anke il-Ministru tal-Intern. Ġifiri, tu e, tuwon ftit ċans e, nista l-panel biex jirribattu ta' kollu li qegħdin tiddiskutu hawnhekk. Grazzi, President. Nirringrazzjaw kol il-mistednin fil-kooperazzjoni Schengen hemm ħafna nuqqasijiet ħafna djufijiet issa. L-ideja anki ta' 20 sena ilu li nbidiet il-moviment iktar faċli fl-Ewropa kienet ideja verament tajba anki li nevitaw il-kontrolli fuq il frontirja dan kien jaħdem biss kieku il-frontieri esterni kienu jaħdmu tajjeb. Issa qed naraw il-problemi tal-moviment li jġibu l-moviment ħieles jelbu il- dak li huwa pożittin, pożittiv għandna terroristi magħna, traffikar li ma jarfux frontieri. Anki meta il- kieku kenna il-kontrolli eh, tal-immigrazzjoni, eh, konna nkunu kapaċi li dawn nwaqfhom l-immigranti ħafna snin ilu. Jiena naħseb li l-kontrolli fuq il-frontieri għandhom ikunu permanenti, nużaw teknoloġija li għandna possibbli biex anki dan il-kontrolli namluħ iktar mod iktar maġġel meta nqablu ma kif konna nagħmluhom fid disajnijiet per eżempju, ftit sekondi trid biex tagħmel skan ta' padu fil-qosor kemm jista' jkun. U sur leġeri hekk joġbok għati ftit importanza eh, għal eh, mistoqsija tiegħi ġifieri il-titjiriet li jżdiedu baxar darbiet u nara eh, bil-mistoqsija ta' Sur Coelho jina naħseb li illum il-fat li taqaw tajjeb għadin nibdow il-plattaforma biex nitkellmu solidat niġbru il-riżultati prinċipali tas sistema ta' valwazzjoni ta' Schengen, ix-xogħol li għamilna dal-ħar sentej u tim tagħna fuq hekk Ki signora Sinjura Gomez tkellmet meta mmorru eh, fi Zjajjar naraw is-sistemi li jmorru għall-aħjar. Issa, nkunu nistaw eh, l-kom li jintom membri sħaħa. Imma, mill-evaluazzjoni ta' mekanizmi ta' evalwat jafu koll li għandhom ċertu sfidi mħabba l-ġara tagħhom u mux dejjem eh, kien faċli li eh, jkollhom ftejjimiet tal xogħol nwet u fil-żjara tagħna. Aħna namlu evalwazzjoni ta' kull imsib msir li hemm ġifri l-person li joħod evaluazzjoni ta' Schengen qed jara l-istrutturi l-qdiet li hemm l-entitajiet ġifri manda lebda seta qegħdin naraw ftit kif jadmu l-frontieri interni bejn l-istati membri mhux biss esterni dan għaliex qegħdin jagħtu koll eh, jaraw li l-pajjiżhom ikun sikur anki meta jkun hemm teddit ta' terrorizmu imma kontrolli permanent eccezzjoni li wieħed jirrikorja li jom meta ma jibqalu xejn iktar. U niqafaw jena. Grazzi. Is-sur Simola. Grazzi ħafna, President. Jina u koll, nibda nirrispondi sur Koelio kif nistaw naqsu zmin, jina għet li natu skadenzi iktar ċari minn dak u bazati fuq dak li tallimna mill-passat. Bċin kunu nistaw nifokaw fuq is-segwitu specialment tjad joħorġu rekomendazzjoni l-istati membri huwa importanti għalek li l-esperti ta' dawn l-istati membri u komissjoni nitkellem mill-lat tal-operat il-proċedura tal-azilu tal-riton kollox irid jaħdem. U importanti mbagħad li jiġi wara. Jista' jiġi adattat billi u koll indaħlu per eżempju il-reati cross-border per eżempju fil-sistema. Mux il-kwantità il il jara jiċċekkja imma jara min qiegħed jivvjaġġa bona fide u min mhuwiex mhuwiex. Samnek fil-Parlament. Mbagħad għandna il-pjaċir ukoll li fisem il-Presidenza għandna s-Sur Valentin Radev, Onorevoli Ministru tal-Intern tal-Bulgarija, merħbali lilek ukoll, u għattini eh, darba dan ix-xar u għanna unpana il kerma l-sur Coelho u kien rapporter għal regolament għatazzjoni ta' Schengen u attualment il-rapporter għal regolament ta' SIS. Sur Coelho u kol il-president tal-grupp ta' ħidma tal-Libe li jaħdem fuq iskutinju ta' Schengen u għalek sur kun il-kontrolli fuq il-frontiri stqarrija ċara ma sanna estensjoni oħra bejn il-Ġermanja u l-Awstrija, pajjiżi fejn nista' ngħid fil-każ tal-Awstrija m'għandniex argumenti m'hemmx xi qsim illegali u għad diffiċli ħafna fis-soċjetà tiegħi nikkonvinċu n-nies għaliex għandna bżonn. Mhux tal-Parlament imma l-Kunsill għandu bżonn jaġixxi. Thank you, thank you. Il-Kummissarju Vromopoulos. Grazie President, kollegi, Ministru. Ippermetu li nibda bil-innejt li huwa ta' pjaċir nisma' l-messaġġi ta' Carlos u ta' Tanja. Ili jirrappreżentaw appoġġ b'saħħtu li tagħti din il-Kamra lil Schengen. Eżis kollegi, il-mobilità bħalma tafu hija parti essenzjali ta' żminijietna u sejra kompli tespandi fl-aspetti kollha tagħha. Il-koll għanna interess nħedġu, iżda, apparti dan, hija xi ħaġa li neħtiġu nġestu wkoll. Schengen ta' spess qal sa minn zminu zminilu hija fost jekk mhux l-iktar riżultata tanġibbli importanti tal-Unjoni Ewropea nuqqas ta' kontrolli fuq il-frontieri interni hija l-essenza tal-ispirtu ta' Schengen mill-400 miljun ta' persuna jistaw ċalqu b'mod ħieles il-beni li jistaw jivjaġġaw bla ebda xkiel iżda li lin minn dan li l mill-punti loġiċi ta' benefiċċju ekonomiku, Schengen huwa is-simbolu tal-Unjoni Ewropea nifisa. Grazzi għal Schengen, il-frontieri fost in-nies tal-Ewropa josru. l-istess frontieri illi fl-imoddi iġġeneraw tilwim, konflitti, konfrontazzjoni u gwerer. Pala zazoha, eċt, mill-bidla ta' frontieri għal nuqqas ta' frontieri interni. Il-ġenerazzjonijiet zaza din għadwa bħala ovvja. Ma kienx il-kas li tinsanilu bħala Kommissarju u ċittadini tal-Unjoni Ewropea jiena għal dastant impenjat bisħieħ biex inħares u insaħħaħ il-Schengen u nizgura illi din sejra tkompli toffrilna l-istess benefiċċji fil-ġejjieni. Schengen kellu bosta sfidi u f'każijiet oħra tad-dit. L-sfidi migratorji mingħajr preċedent li faċċat l-Unjoni Ewropea għal dan l-aħħar sentejn u fuqhom Edet bis enormi fuq Schengen u il-ħidma ta' zona samil punt ta' tluqm bosta stati membri introduċew kontrolli fuq il-frontieri interni f'tentattiv illi jissemplifikaw il-flussi migratori u preazzjoni għal bosta attakki terroristiċi li rajna. Iżda, kontrolli temporani mandomx u ma jistawx isiru permanenti. Għada stant u tassew importanti li naqblu fuq bilanċ adegwata bejn l-izgurar tal-mobilta minnħal waħda fil-waqt li nigarantixxu s-sigurta minnaħa l-oħra. U puntu fiż-żamma ta' dan il-bilanċ li aħna ipproponejna li nemendaw il il-kodiċi ta' frontieri Schengen. Ħaġa waħda hija ċara. L-Istati membri iżommu responsabiltajiet prinċipali x'inniġu għas-sigurtà. Irridu nżommu qudiem għajnejna l-introduzzjoni l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli temporani hija miżura leġittima disponibbli għall-Istati membri illi kun għadin jiffaċċaw teddida serja għal sigurtà interna jew għal politika pubblika f'każijiet eċċezzjonali. Iżda miex l-intenzjoni tagħna illi nerġaw naraw l-istabiliment fuq il-kontrolli interni bħala xi permanenti jew faċilitata. Anzi, Aħna nipproponu illi nsaħħu salvagwardji proċedurali. L-introduzzjoni tal-kontrolli fuq il-frontieri għandhom ikunu bess miżura tal-aħħar alternattiva fejn il kunsell ikollu deċiżjoni finali u fejn jiġu konsidrati l-ħtiġijiet ta' dawk l-istati membri li jiġu affettwati b'din id-deċiżjoni. Punt ieħor li nixtieq nagħmel hawnhekk. Punt politiku ċar. Din il-kwistjoni m'għandix tkun parti mill-politika domestika. Soluzzjonijiet alternattivi bħal kooperazzjoni transkonfinali, kooperazzjoni tal-polizija dejjem għandhom jihdu priorità. Jena nittama li sejrin u kompromess ta' malajr fuq din il-proposta illi fl-opinjoni tagħna hija ta' bilanċ adegwat tal-interessi leġittimi tagħna l-koll. Ir-regoli l-ġodda għandhom imbagħad jibdew japplikaw u jippermettu li kun hemm evitar tal-abbuż u niżguraw illi kulħadd iżomma regoli. F'dan il-qasam jina ħerqan naqra r-rapport tas Sinjura Fajjon fuq l-emenda leġislattiva proposta Fl-istess waqt, palma l-kol tafu, il-mobilta fiħdan il-frontieri tagħna teħtieġ frontieri esterni, siguri. Din hija raġuni l għala sa mill-2015 għamilna progress ġmielu fil-ġestjoni tal-frontieri esterni tagħna. Pala tielet alternattiva numru ta' immigranti illi waslu mill-Mediterran tal-Vant u dak ċentrali naqas ferm. Essenzjali għal dan kien il-ħolqien tal-Gwardja Kostarju tal-Frontieri. Hemm 1200 assis għall appoġġ l-Istati membri fuq il-frontieri esterni tagħhom. b'1500 gwardjan ieħor fuq standby għal każijiet ta' emerġenza. Jekk irridu nżommu nuqqas ta' kontrolli fuq il-frontieri interni, irridu nkomplu insaħħu il-frontieri interni tagħna. Rridu niddeċiedu wkoll jekk nżommux il-ħidma tal-Gwardja Kostali u tal-Frontieri kif inhi jew inkella illi ntejbuhiex iżjed għal-ġejjieni u nħolqu ġestjoni tal-frontiera fuq il-livell Ewropew. Tin hija importanti għal realizmu minna tal-Istati Membri fuq id-diskussjonijiet tal-Baġit Ewropew. Nażlu x'nażlu dwar deċiżjoni tal-ġejjieni irridu niskuraw li jkun hemm finanzjament adegwat fil-budget komunitarju. Sal-2020 ħajkun hemm elf personal permanenti fil-Gwardja Kostarja u tal-Frontiera u miħalsu 30 miljun budget għall-operazzjonijiet fejn ħajkun hemm personal ta' b personal u pool komparab annwali. Il-parlament fl-opinjonijiet tiegħu ta' Gwardja Kostali aħna l-mandat għal ritorn. Suġġett li jistħollu ir-ritorn ta' dawk kollha illi m'għandhomx id-dritt jibqgħu fl-Unjoni Ewropea huwa l-uniku mod ta' kif niżguraw kredibilta u li jkun hemm appoġġ kontinwu fl-isforzi kontinwi għall-lotta ta' protezzjoni l dawk li tassaw jistħuq ilhom. Iżda dan mhux biss dwar ir-ritorn. Aħna għandna bżonn ukoll u niddistinguhom minn dawk li huma vjaġġaturi bona fide. Progress sostanzjali diġa sar. Is-sistema ta' dħul u ħruġ diġa qabilna fuqha u l-pjurità li miss sejra tkun sti għal tisjieħ ta' sistemi eżistenti passess. Il-sistema ta' formazzjoni ta' rekords kriminali, ekris, eh, u namlu iżjed minn dan. Neħtieġu nilqu f'temiet fuq dan il-fajl li għadni kif semmejt. Fis-ħarriġ tal-Eurobarometru 92% tal-ċittadini tal-Unjoni li għadni kif semmejt. Fis-ħarriġ tal-Eurobarometru 92% tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qablu illi l-istati membri għandhom jaqsmu informazzjoni fil dan l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ġlieda aħjar xi sistemi tagħna jkunu interoperabbli sabiex niġġieldu terrorizmu u l-kriminalità organizzata u biex niżguraw anki frontieri iżjed b'saħħithom. L-immigrazzjoni fl-aspetti kollha tagħhom tagħha na Iddeċidejna li konna interface waħdini li jista' jkun portal Ewropew għal sistemi ċentralizzati kollha. Palma tistgħu taraw għandna bosta mix-xogħol ta' sissien imma. Wara ta' diddit ma'kom u ma' l-istati membri. Aħna sejri nippreżentaw il-konċett tagħna għal ġestjoni integrata. Dan ifisser iżda jikoperaw u jaħdmu fl-imkien. Appazi tal-istess spiritu, missjoni u valuri illi jisawruhom f'gwardji kostali u tal-frontieri tas-sew Ewropej. Nitolbu il-Konsil biex jiddeċiedi sa fl-aħħar għal-Bulgarija u Rumanija biex dawn jinaqdu fil-familja Schengen. U l-Kroazja meta din tkun lesta mill-lat tekniku. Ta' irridu nkomplu naħdmu fl-imkien fuq l-immigrazzjoni s-sigurta u l-ġestjoni tal-frontieri fi spirtu ta' solidarjetà, responsabilità assuma' u fiduċja. B'mod parallel, flimkien irridu nsaħħu nippreservaw Schengen bħala ekonomikament, soċjalment u ġeografikament. U Schengen huwa l-garanzija ta' Ewropa mawda ġeografikament li tiżgura l-unità tal- -ta ċittadini kollha Ewropej. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Commissioner Avramopoulos, for the very comprehensive present. Ħafna. Mela, diskors interessanti ħafna fuq l-integrazzjoni ta' Schengen. It-tlet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati hawnhekk il-Parlament, il-Kummissjoni u il-Kunsill loġika wara l-Unjoni Ewropea. Tanja fakritna dwar l-impatt huma diġà parti mid zona Schengen u niprovaw inġestixxu il-frontieri Eja ma ninsewx li ċittadin rumen suppost gawdu mill-istess drittijiet ta' ċittadin. Sija, mm, reġaw, e, ċekjawni għax konti għam il-Bulgarija li mux fi Schengen un bat mort Budapest, emmek ma konti ċekjata għax kont fl-ispazju ta' Schengen.